il-kommerċ, il-diplomazija, l-għajnuna umanitarja, dawn kollha għandna nużawhom biex insaħħu il-frontiera esterna tagħna, speċjalment dik bej il-Greċja u t-Turkija lix hemmhekk timbet ir-rotta tal-Vant tal-Balkani. Il-Kroazja ma tistax issir hotspot informali. Aħna bħal stati membri oħra deċidejna illi Anzi, ma deċidejniex li noqogħdu ntellaw il-ħitan bil-barbed wire, le, aħna e, batna iżjed minn 5000 il-pulizija biex jieħdu ħsib il-frontiera, frontiera li fil-futur ħatkun tax Schengen u aħna dejjem irrispettajna l-konvenzjonijiet u l-liġijiet internazzjonali. Fejn kien hemm allegazzjonijiet ta' ksur tal-liġi dawn eh, dejjem ġew investigati, però l-allegazzjonijiet li forsi smajtu toħduhomx bħala fatt. U ngħid ngħidilkom dan għaliex żort il-frontiera bejn il-Kroazja u l-Bosnia Herzegovina u jiena rajt bajnija stess x'inhuma l-kondizzjonijiet u għalhekk għandna bżonn nikkooperaw, nużaw is-servizzi tal-Frontex u nagħtu daqatit il-xulxin biex nindirizzaw din il-kwistjoni bliżjed mod Dwar il-kwistjoni ta' twessiħ tal-Unjoni Ewropea li semma surbej, e, nista' ngħid ħaġa waħda. Irridu nsegwu loġika ċara u responsabbli għal dawk illi huma ehm, ċirkondati minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għanajdu għaku fini, nis li għedin f'dawn il-pajizi kandidati mandawm kien iżjed fej morru, mux ħajmorru fil-Russja jew fil-ċina, iġifiri għaw fidejna li aħna nsaxħu relazzjoni maħħom, jekk senħalluhom l-impressjoni illi dejjem senatuhom darna, ser jaqtaw qalbhom, ser jaqaw lura fil-riformi li qed jagħmlu, U għalhekk e, irridu niftħu negozjati, jekk niftħu negozjati ma jfissirx li ħaj jissieħbu għada, jfissir li jibda proċedura, tibda proċedura twila u ibsa. U nittamaw bekk li dawn iż-żewġ pajjiżi jaslu f'sitwazzjoni fejn imbagħad fis-summit ta' Zagreb inkunu nistgħu noħorġu b'dikjerazzjoni pozittiva li twittitri għall-10 snin li ġejjin. Biex inwieġeb l-Sinjura Tomasic, Grazzi ħafna tal-kommenti tijak, grazzi tal-li għawgħarajt inna kollu suċess, aħna ħanaħdmu miegħek biex nilħu s-suċess. Dana mhuwiex ħajkun sempliċement eh, eżerċizzju ta' protokoll, aħna eh, ħadimna għatiħ, għadna qed naħdmu għatiħ. Inna ħafna naħdmu eh, f'dan ir-rigward aħna mhux bħal minn hemm fl-oppożizzjoni li jgħidu ħafna affarijiet imma mbagħad Eh, mhux dejjem jaħdmu ħadmu bħalma minna aħna biex l-irwol tagħna jkun rilevanti. Dak li semma s-sur kola Kusic, kwistjoni tal-fondi. Mela, irritu hemm bilanċ bejn l-aspett tradizzjonali u l-modernità, ma dina mhijiex formula sempliċi, kieku kienet sempliċi kieku aktarx fil-mandat li għadda diġant laħaq eh, ftehim. Hemm ħafna responsabilità fuqna l-koll il-pożizzjonijiet li hemm bħalissa huma mbeda ferm, però kulħadd irid jagħmel l-almu tiegħu biex inqarbu dawn il-pożizzjoni dawk ħajkunu l-prinċipji li jkwidawna fix xuri li ġejjin. E Grazzi ħafna Andrej, jgħid il-President, issa ser inkomplu bid-dibattitu l-Onorevoli Ressler għal minuta u nofs. Presidnice Parlamenta, poċtovani predsjedniče Vlade. Sur President tal-Parlament, Sur Prim Ministru, kollegi, memx dubju illi il-Kroazja posta huwa fl-Ewropa, kemm mill-lat kulturali u anka mill-lat storiku. Però il-libertà u is-sens li aħna parti mill-familja Ewropea fl-antik dejjem kienu ħolma għalina u għall-ġenerazzjoni tal-ġenituri tiegħi u għalhekk Din il-presidenza huwa pass importanti l qoddim f'din it-trasformazzjoni li għaddit minna l-Kroazja. Il-Kroazja mxiet ħafna l qoddim ta' 30 sen ilu ġilda tal-indipendenza u għal-ħelsin. U issa saret stat membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Illum qegħdin fil-bidu ta' ċiklu istituzzjonali ġdid u għandna għanijiet komuni u sfidi komuni illi ġew inklużi fil-lista ta' prioritajiet tal-presidenza tal-Kroazja. Waħda minn dawn kwistjonijiet hija l-MFF il-ġdid. Fil-ħidma tagħna biex nimmodernizzaw l-Ewropa ma rridux ninsew dawk il-politiki illi tradizzjonalment dejjem kienu ta' suċċess biex jeliminaw il-diskrepanzi reġjonali li hemm fl-Ewropa. Jiena m'għandix dubju li rigward dan il-Kroazja għandha perspettiva unika u tista' tajn ħafna biex jissolvew l-isfidi ġodda f'dik li hija demografija u ekonomija pereżempju. Jiena m'għandix dubju illi l-Presidenza Kroata ħad tkun ta' suċċess għall-Unjoni Ewropea kollha f'din id-dinja mimlija sfidi. One and a half minutes. L-Onorevoli Borzan għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Kroazja se tieħu tmexxija tal-Unjoni Ewropea fi żminijiet diffiċli Min kif id differenzi li jembejnietna, bejnietna, il-priorità tagħna għandha tkun il ntejbu il-livell ta' ixjien taċ-ċittadini tagħna. Ħadd m'għandu jkun ċittadin ta' tieni kategorija, il-suq tax-xogħol irid ikun miftuħ għal dawk kollha li jixtiequ jaħdmu biex jaqalgħu għejxin diċenti. Irridu nagħtu mbutatura ġdida lill karanzija taż-żgħażagħ. Irridu lill negozjanti tagħna nagħmluhom ħajthom ħajjithom daqsxejn iżjed faċli u rridu naħdmu wkoll fuq il-paga minima Ewropea. Ix-xogħol kollu irid ikun jiswa l-istess u irid ikun hemm l-istess paga għall-istess xogħol kullimkien. L-istrumenti ekonomiċi wkoll rridu jkunu mfassla perspettiva fuq medda twila ta' żmien. L-Unjoni Ewropea għandha tibqa' dejjem fi dialogu mal-industrija u l-industrija ma tistax taħseb biss fil-qliħ li tagħmel imma titaħseb ukoll fl-elementi soċjali. Is-suq irid ikun sigur, irid ikollna ikel sikur għaċ-ċittadini tagħna u nindirizzaw ukoll l-epidemija tal-obeżità u tal-piżejjed. Jiena nilqa e, dak li smajna fuq il-livell tal-kwalità ta' prodotti, irtu konna prodotti ta' kwalità għolja u l-istess livell ta' sigurtà fil-prodotti kollha. Il-Kroazja sfortunatament fi proposti li ġew eh, li tresqu għadha daqsxejn lura wara kien li jkun hemm progress. Hvala vam. Poštovani predsjedniče vlade. l Flego. Grazzi ħafna, Sur Prim Ministru. Il-Presidenza tal-Konsill tal-Unjoni Ewropea żgur illi huwa rwol ibes għal liżjed stat membru zazuħ tal-Unjoni Ewropea u għalhekk nixtieqilkom kull suċċess. Dana m'għandux ikun perjodu illi jibqa' jiġi mfakkar għal Brexit biss. Dana irid ikun perjodu fejn nisimgħu idejat ġodda u fejn isir progress. Jena naħseb li mhux qed nitkellmu biżejjed dwar l-aspett tal-edukazzjoni. Wara d dikjarazzjoni ta' Bologna, issa għandna bżonn daqsxejn imbuttatura ġdida. f'dik li l-edukazzjoni, il-proċess ta' Bologna jrid jitwessa u jrid jibda jkopri wkoll l-edukazzjoni sekondarja biex bekk l-istudenti li joħorġu mill-iskola sekondarja ikunu iżjed kompetittivi u għandhom dritt għal dan. Thank you. L-Onorevoli Gigold. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Prim Ministru, kemm qed nħogost nerġa' naraka hawnhekk fir-wol ġdid. U permetti li issa nitkellem fuq żewġ punti. L-ewwel nett, il-Kummissjoni Ewropea ippreżentat proposta għal trasparenza fiskali pubblika għal kumpaniji multinazzjonali kbar. il l-intrapriżi żaru medji u ċittadini kollha jħallsu t-taxxi, ma mbagħad il-kumpaniji multinazzjonali kbar mhux kollha jħallsu t-taxxi li jmisshom. U inti, Sur Prim Ministru, għandek l-opportunità li terġa' tpoġġi dan is-suġġett fuq l-aġenda tal-Kunsill. Sissa qatt m'hemmx laqat dwar dan ippjanati u għalhekk insejjaħ fuqek biex terġa' tpoġġi dan is-suġġett fuq l-aġenda u biex ittemm il-ħidma li nbdiet fil-Presidenza Finlandiża u bekk tinstab maġġoranza fih dan il-Kunsill. Punti ieħor, Matul il-presidenza finlandiża sur Plenkovic, inbdiet tradizzjoni li tiġi pubblikata l-lista tal-laqat kollha mal-lobbyists. il ġermania wedet li fil-presidenza tagħha ħat tagħmel l-istess, imma sfortunatament il-Kroazja donna mhix se tieħu din l-inizjattiva lek nitlobkom tieħdu eżempju mill-Finlandiżi. Grazzi l-Onorevoli Kontel minuta u nofs. Desidero innanzitutto eh, augurare Nixtieq l-ewwel qabel kollox nagħti l-ħidma tajba lill kollegi tagħna Kroati li aħna naqsmu magħhom dan il-baħar sabiħ tal-Adriatiku li joffrilna ħafna hu tajjeb li f'dan l-aħħar snin però spiċċa eh, ġlieda politika fl-Unjoni Ewropea. Fosthom it-tax li daħlu fis-seħ f'jannar tal-2020 u t tnaqqis baxra fil-mija tal-ġranet li jistgħu għattaw jistadu u anke naqqas il-produzzjoni ta' ħut fl-Italja. U il- Kommissjoni minnaj ma tkellmet minn flok ma tkellmet mal parlament f'proċedura ta' kodeċiżjoni qed taffetwa qed taġixxi fil-Kummissjoni Ġenerali għas-sajt fil-Mediterran. Għalhekk importanti li nsaħħu koordinament bejn pajjiżi tagħna u nkunu maqudin biex nsemmu l-ħenda ċittadini tagħna. L-Italja, Kroazja u l-Slovenja għandhom jaħdmu flimkien fis-sajt sabiex jiddefendu il-sajjieda għalhekk din il- din il-presidenza għandha ħafna x'tista' tagħmel biex tipproteġi l-qasam tas sajd fl-Ewropa u li jkollna ammodernament tad-dajjes tagħna u miżuri soċjoekonomiċi għal fejamp ġdid. Hemm bżonn ta' toġiba ċara mill-Kummissjoni jekk hux biħsibhom jibdew in-negozjati jew hux ser jirtiraw il-proposta relatata mal-pjan pluriennali għal pelagiċi żgħar fl-Adriatiku li ilha imwaħla għal ħafna żmien. Bek, b'dan politika effikaċi u sempliċi nistgħu jkollna għalhekk żvilupp u tkabir ekonomiku ċittadini u imprizi Ewropej. U għalhekk hemm bżonn ta' programmi ta' kooperazzjoni reġjonali b'fost li stati fostom l-Interreg pereżempju. Grazzi. Grazzi. Infakkarkom li għandkom titkellmu xejn iżjed bil-mod biex l-interpreti laħqu ma'kom. L-Onorevoli Terċ għall-minuta, Iva, grazzi ħafna President Lodwa Tajba sur Plenkovic L-ewelet awguri awguri l-Kroazja għal-presidenza. Din xi ħaġa illi li li emozjonani ħafna għalli xina daqs 25 senilu kont eh, ija temmek fil-gwerra li kien hemm fosijek f'Karlovac fl-Islavonja, fil-Krajina u dak iż-żmien dak li qed ngħix illum kien donnu ħolma. U propju għal minħabba l-fatt li l-laqda tal-riunifikazzjoni tal-Ewropej minn Tallinn sa Kadis, minn Zagreb sa Amsterdam, minħabba li illum għana daqstant għaqda ma nistawx nippermettu dan il-proġett falli, ma nistawx inġedu qoddim eh, ideoloġija soċjal-demokrata illi tinjora u teqret in-nazzjonijiet. Iridu nitolbu iżjed sens komun kontra proġetti Ehm, li ma jagħmlux sens kontra ideoloġiji bħal eżempju l-Green Deal jew inkella l-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa illi għandhom lan sempliciment li jitqu biċ-ċittadini. U din hija xi ħaġa li mhux l-pajjiżi kollha u inqas iċ-ċittadini kollha jixtiequ. Yeah, it's um, Madam Bjork for one minute. Thank you. L-Onorevoli Bjork għal minuta. Grazzi ħafna sur Prim Ministru Plenkovic, għawek edha jena. Inti għedt li matul il-Presidenza tixtiequ tiffukaw fuq l-istat ta' dritt u l-ġestjoni tal-migrazzjoni. Jiena rajt ir-rapporti u mort ukoll fil post illi semmejt inti ġviri fuq il frontira bejn il-Kroazja u il bosnia U kalkolu konservativ jgħid li fil-2018 kien hemm 10,000 il-pushback illegali u 25,000 fl-2019 li 10,000 minnhom kienu chain pushbacks. Jina rajt rapport fuq il-vjolenza li urew il-pulizija fuq il-frontiera tal-Kroazja. Smajt li kienem batu klip biex jikdmuhom użaw il-tasers ukoll. Kienem ħafna brutalità. Xi ħaġa u s-soċjetà ċivili li qed tipprova turi solidarjetà ma' refugġati u kol edin jattakawom, iġifiri naħseb li l-messagġ hawnhekk huwa ċar. Mem lebda stat membru li jista' iġipruħu hekk fuq il-frontieri tiegħu. Dan kollu jrid jieqaf, irid ikun hemm mekkaniżmu ta' monitoraġġ indipendenti u rridu nkunu ċari. Ma jistax ikun hemm sħobija fil-żona Schengen sakemm din is-sitwazzjoni ma titranġax. Sinjora Bjork għandek talba l-blue card taċċetta l-mistoqsija? Is-sur Sokol mela. Sur Sokol għal 30 sekonda. Eh, dra kollegi. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Eżis kollega, anzi, għalfejn edha tħarref il-rapporti li semmejt inti mhumiex rapporti uffiċjali illi nħarġu minn awtoritajiet kompetenti dawn huma sempliċement tentattivi minn ċertu organizzazzjonijiet mhux leġittimi biex jippruvaw itebbaw ir-reputazzjoni tal-Kroazja. Il-Kroazja qiegħda tirrispetta ir-regoli kollha tal-Unjoni Ewropea u anke l-liġi internazzjonali u għalhekk eh, m'għandniex nibqgħu nxerdu din l-informazzjoni falsa. Skużani, ma eh, mhux veru, jiena rajt ir rapporti u jiena kont hemmhekk u rajt bajnejja każijiet ta' pushback kien hemm 20 ruħ illi Eh, tkeċċew mill-pulizija. Rajt min kellu ġrieħi minn gdim ta' klib. Rajt in-nies eh, eh, hemm barra fil-bart li mbuttawhom u mbagħtuhom lura l-Bosnija. Ġifieri wieġeb daqsxejn il-mistoqsijiet li għamiltina. Tridu li jkun hemm mekkaniżmu indipendenti ta' monitoraġġ, tridu li jkun hemm rispett lejn id-drittijiet fundamentali għax illum bħalissa mhux qed jiġu rispettati. Hvala Is-sur Sinċiċ, grazzi ħafna. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nispjega daqsxejn flima situazzjoni edha l-Kroazja matul il-presidenza tagħha. Hemm ħafna korruzzjoni u ħafna eh, negozji illegali. Jiena membru parlamentari mill-Kroazja u ftit ta' ilu kont għamilt talba biex inkun naf min ikun daħal fil-binja tal-gvern fit-tali ġurnata. Għaddew sentejn minn dakin arlaw u l-mistoqsija tiegħi għada ma ġietx imwieġba. Allura jekk jiena bħala MEP qiegħed f'din is-sitwazzjoni, immaġinaw daqsxejn iċ-ċittadini kif jiġu trattati suppost bil-liġi mistoqsija ta' dan it-tip titwieġeb fi żmien ġimagħtejn imma ddew sentejn u għadni ma ġejċ imwieġeb, ġifiri dik hija trasparenza kollha tagħkom. Il-binja tal-gvern tal-Kroazja edha mit metru l-bot mill-binja tal-parlament. Pero sa frattant li mġiba ta'kom emmek hija mġiba kriminali u intom dan kollu tamluħ biex tipproteġu l ħabib ta'kom li jidħlu joħorġu kif iridu mill-binja tal-gvern u li eh, kienu parti minn negozji illegali ta' 500 miljon kuna. Grazzi ħafna, Signor President, Signora President tal-Kummissjoni, aħna ninsabu fil-bidu ta' sena ġdida, bidu ta' 10 snin, eh, periodu ta' 10 snin ġdid ukoll. Jiena naħseb illi kulħadd għandu ħafna stennijiet anke vizavi l-Presidenza tal-Kroazja, hemm ħafna affarijiet li aħna qegħdin nistennew minn din il-Presidenza u sur eh, President, naħseb li dak li qed inti huwa importanti li aħna l-Ewropa tkun iktar b'saħħitha f'dak li għandu x'jaqsam l-iktar b'farijiet eh, problematiċi. Aħna mis-sena 2015 provajna nsibu soluzzjonijiet komuni għall-immigrazzjoni. Naħseb illi fil-reġjun tiegħi f'Bayern aħna qegħdin naraw li hemm ħafna stennijiet li l-kwistjoni tal immigrazzjoni nsibu aħna soluzzjoni komuni għaliha eh, fuq il livell Ewropew. Jekk jogħġbok, niftakar li matul il-presidenza Kroata kulħadd qed jistenna li aħna verament nistgħu niftehmu ħalli jkollna regoli komuni tal-ażil ħalli flimkien min-naħa tal-istati membri kollha nassumu r-responsabilità l kull wieħed u waħda minnha biex aħna nkun nistgħu eh, nagħtu Eh, protezzjoni lill frontieri esterni tagħna u aħna nkun nistgħu nissiltu kull kontra t-teddida ta' eh, li ġejja minn barra nittama li fuq il-kwistjoni ta' Schengen u tal-frontieri eh, aħna nistgħu nieħdu azzjoni issa l-kwistjoni hija pjuttost kritika u nafu eżattament kemm hija problematika sitwazzjoni anke fuq il-Gżejjer Grigi ġifieri fuq il-kwistjoni tal-Green Deal vera li hemm bżonn naħdmu iżda l-kwistjoni tal-migrazzjoni hija importanti iktar minn qatt qabel ġifieri nixtieq li matul il-presidenza tiegħek aħna nkunu nistgħu niffukaw fuq soluzzjonijiet għall-istati membri kollha. Grazzi. Grazzi ħafna Revoli Piri. Grazzi ħafna Sur President, Prim Ministru qed gost ħafna li qed nerġa' niltaqa' miegħek hawnhekk fil-Parlament Ewropew naħseb li l-eskalazzjoni tal ġlied fil-Libja u l-problemi ta' bejn l-Iraq u l-Iran ehm, qed juruna li aħna rridu jkollna iktar multilateraliżmu iktar diplomazija b'impenni ċari u għalhekk aħna nilqgħu l-impenn li besibhom jieħdu l kroazja biex l-Ewropa tkun iktar b'saħħitha f'din id-dinja b'ħafna sfidi. Aħna nafu li jekk l-Unjoni Ewropea mhix ħajnexxielna eh, tilħaq l-għanijiet tagħha ħajkun hemm bosta problemi anke l-Balkani tal-Punent. Aħna rridu niggarantixxu l-kredibilità ta' dan il-proċess u fl-istess jien proċeduri ta' Eh, negozjati għas eh, mal-Maċedonja ta' Tramuntana mal-Albanija f'Marzu qabel is-summit ta' Zagreb. Aħna ma nistgħux ikollna Unjoni Ewropea b'saħħitha jekk eh, infallu f'bosta qosma. Aħna anke fuq teddida ta' informazzjoni żbaljata li tinfirex bżonn nieħdu azzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet kollha aħna lesti li naħdmu flimkien ma' din il-Presidenza. Grazzi. Thank you, um colleagues. Grazzi għaziz kollegi, issa għanna 16 il-kellim fil-proċedura ta' KHDI, ġivir nista nara il-lista issa u nwissikom mill-li ma nistawx nisimaw il-16 il-persuna kolla li nkidbu fuq il-lista. U jekk joġobkom zommu mal-ħin li huwa allokat lilkom ġifiri minuta. Signora Ħajji l-ewwel. Grazzi ħafna Sinjor President, Sur Prim Ministru, Sinjura President tal-Kummissjoni din hija l-ħames Presidenza li tipprova eh, teleb il-problemi tal-marbutin eh, mal-Baġit Ewropew. Naħseb li allura waslet fuq ta' din il-Presidenza u prioritajiet tagħkom tamaw li flimkien ma' Jean Michel nexxilkom issibu soluzzjonijiet iktar ma ħandumu iktar ħajbatu il-bdiewa tagħna, ir-riċerkaturi u dawk kollha li jipparteċipaw f'dawn l-oqsma ekonomiċi naħseb illi għadna m'għandniex ir-riżorsi tagħna. Allura il-beneficjar kif jistgħu jippjanaw il-proġetti b'ċertezza u l-Parlament Ewropew kif jista' jinnegozja fuq pjan għal ġejjin mingħajr ma nafu eżattament fil situazzjoni ħankunu finanzjarjament. Jiena naħseb illi l problema komuni tal-bidla tal-klima mhijiex Ehm, tissolva mill-Lussemburgu weħda, pereżempju l problema ta' migrazzjoni mhix tissolva mill-Greċja weħda laqqas allura il-kriżi pereżempju tal-provvista tal-ikel ma tistax tissolva minn Franza u l-Ġermanja waħda, ġifieri hemm bżonn li jkollna riżorsi illi għandna bżonn biex naffaċċaw dawn l isfidi Grazzi ħafna, Sur Prim Ministru, għonet nawguralek ħafna suċċess għal matul il-presidenza tagħkom, inti ppreżentajt prioritajiet importanti u fosthom il-priorità li jkollna Ewropa li tkompli taqqat lil kulħadd flimkien. Jien naħseb li f'dan il-kuntest importanti illi meta qed naraw illi aħna rwedu ċertu affarijiet u mbagħad nagħmlu affarijiet oħra bħala politiċi jista' jkun hemm ħafna naturalment eh, ġudizzju minnaħa tal-ċittadini. Naħseb illi hekk għandu jkun. Naħseb li importanti matul l xhur li ġejjin ikollna diskussjonijiet importanti se dawn diskussjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq il-fatt li aħna rridu nkomplu noqorbu lejn xulxin, inkwetat fuq il-fatt illi Eh, fil-Kroazja jiena rajt li hemm ħafna provi ta' pushbacks u anka ksur ta' drittijiet tal-bnida fuq il-frontieri esterni, iżda fl-istess ħin qegħdin naraw illi Intom mhux qed tgħidu ara ħan nieħdu pożizzjoni fuq din iżda qegħdin tiċtu li dawn l-affarijiet qegħdin isiru. Jiena naħseb li jekk verament tixtiequ li l-istat ta' dritti jirrenja u l-drittijiet tal bnidem ikunu rispettati tidu tagħmlu hekk f'pajjiżkom ukoll. Grazzi għal minuta u nofs Eh, l-Onorevoli Bardella. Signor President, nirringrazzjak, Sur Prim Ministru. Il-gvern fil-Kroazja issa jgħat eh, għandu r-wol jħossib l-immigrazzjoni għanna bastanta referenza u koll fl-affarijiet ta' gvernijiet oħrajn u għandna bosta politika li kienet proposta illi hija simili għal dak li diġà kellna hemm ħafna elezzjonijiet iżda Ewropa Federali qiegħda toqrob lejn iktar integrazzjoni. Inqas sovranità nazzjonali, inqas identità nazzjonali. Fis-sena 2013 il-Kroazja ssieħbet fl-Unjoni Ewropea dan kellu impatt qawwi fuq il-bini ta' bastimenti u anke kien hemm ħafna kompetizzjoni li ma kienx ġusta. Ma tistgħux tinjoraw il-problemi li qegħdin taffaċċjaw intom mintomx qed turuna li beħsibkom tagħmlu xi ħaġa rivoluzzjonarja u għal din raġuni Naħseb illi ngħidlek ejja ma nibżawx is-Sur Macron ħajċedi żgur fl-aħħar mill-aħħar u ħankunu nistgħu aħna inwittu triq anke s-sobja tal-Albanija minkejja l-problemi. Ma jkun hemm affarijiet imposti fuq l-Ewropa kif ġara diġà fil-passat. Minuta għall-Onorevoli Jurizza. Grazzi ħafna, biċċa xogħol importanti li għandhom jagħmlu presidenza Kroata hija li jkun hemm progress fuq il-budget. U minħabba l-irtirar ta' renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-ħruġ tagħhom ħajkun hemm issa nuqqas fil-budget li rridu namlu tajjeb għalih minn band oħra. Jiena naħseb illi jekk aħna nintroduċu taxxi Ewropej u nżidu kontribuzzjoni tal-Istati Membri aħna nsolvu xejn dak li rridu nagħmlu huwa li ntejbu l-ġestjoni ta' riżorsi li diġà jinġabru. Il-Kroazja tirċievi ħafna mill-flejjes tal-budget. Iżda ċittadini jafu li jekk ħajkun hemm inqas tħul ħajkun hemm inqas infiq. Iżda ma jistgħux jifhmu ċittadini għalfejn il-fondi Ewropej jintefqu bl-istess prinċipju ta' distribuzzjoni iżda xorta waħda ma konniex effettivi jiena nitlob lill kunsill biex jiddefinixxu aħjar il-politika li rridu nimplementaw u naraw li l-programmi li qegħdin nimplementaw ikunu iktar effiċjenti. Grazzi. Is-Sur Papadimulis. Grazzi ħafna Sirna President, Sinjura von der Leyen. Jiena naħseb illi għandna nżidu iktar għodda f'din il-kriżi ta' bejn l-Istati Uniti u l-Iran u l kriżi tal-Libja l-Unjoni Ewropea mhijiex preżenti. Aħna qisna kanal, iżda maħna qed nofru xejn, ġigant ekonomiku iżda fuq il-livell internazzjonali, aħna qas nidru għanna bżon li nkollna Unjoni Ewropea illi jkollha rwol importanti ħafna fil-kontest tal- paċi u biex nagħmlu hekk aħna rridu nibidlu ċertu affarijiet u l-klim sabiħ mhux ħajsalvana ir-riżultati tanġibli jagħmlu differenza fl-aħħar mill-aħħar fl-aħħar tas-semestru għandna bżonn li jkollna qafas multianwali finanzjarju li huwa bbażat fuq il-proposti li eh, saru ħalli bekk il-fondi ta' koeżjoni u l-iżvilupp reġjonali jinżamm għaddej kif hemm bżonn li jsiru l-negozjati ħajinfetħu, allura ħankunu pożizzjoni niftħuhom f'Marzu mal-Albanija u mal-Maċedonija tat Tramuntana ħankunu nistgħu aħna eh, naħdmu fuq il-portafolli illi kienu eh, bħalissa m'waħlin fil-Kunsill. Grazzi ħafna. Onorevoli Limes. Koraw, jiena naħseb illi nistgħu aħna nappoġġjaw ir-wol tal- tal dawn il-gżejjer eh, Notwa fil-Mediterran, jiena naħseb li importanti iva li aħna nħeġġu eh, digitalizzazzjoni, l-investiment fir riċerka u l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' Eh, ħiliet ġodda wkoll u l-opportunità li noffru xogħlijiet ġodda dawn huma verament affarijiet importanti f'din l-era ambjentali ġdida din il-green era. Jiena naħseb li issa rridu naraw illi l-investimenti fil-bidliet favur l-ambjent m'għandhomx ikunu mxekkla mill-lat fiskali. Jiena naħseb li l-anijiet tagħna għandhom ikunu issa tradotti għal miżuri tangibbli. Naħseb li rridu nibdlu l-ħajja ta' ċittadini llum mhux għadha. Nawguralkom l-ewwel presidenza tagħkom. Grazzi ħafna sal minuta u nofs għall-Assur Deli. Signor President, Sir President tal-Kummissjoni, Sur Prim Ministru, jien nixtieq nitkellem fuq tkabbir minħabba li jiena kuntent ħafna illi inti intom beħsibkom tagħtu priorità l-tkabbir. L-ewwel qed irridu nikkonvinċu l-istati membri li qed jopponu tkabbir b'dan l-approċċ il-ġdid u apparti minn hekk irridu nibdu nibnu u nkebsu iktar fiduċja f'dawn il-pajjiżi li se jkunu kandidati fil-pajjiżi tagħna kollha l-istħarriċ qed juri l-maġġoranza ta' ċittadini jappoġġjaw ħafna l-integrazzjoni. Kulħadd jappoġġa l-idea Ewropea minkejja l-fatt li dan l-aħħar ehm, l-Unjoni Ewropea kienet tiġġibruha bħala ehm, wieħed mill passi l-iktar importanti aħna rridu ngħinu kemm jista' jkun minħabba lill ungerija u l-Ungeriżi għandhom bżonn illi jibdew bdin il politika ta' viċinat li tkun iktar b'saħħitha u mingħajr l-għuna tagħhom żgur li aħna maħux ħankunu kapaċi li naffaċċaw il-pressjoni globali. Ġifieri issa il-pressjoni ħadd tkun fuqkom, Sur Prim Ministru. Għanna talba tal-mistoqsija eh, tal-karta l-blu minnaħat tal-Luis Garicano taċċetta Sur l-mistoqsija. Le, le, memx talba. Għal mistoqsija tal-karta tal-blu ma ġara xejn mela ngħaddu issa għal Sur Ertug. Signor President, Sur Prim Ministru, nilqak għawek fiħdan il-Parlament Ewropew nixtieq li nibda bit tifir minħabba l-istrateġija tal-connectivity tal-Unjoni Ewropea li ħabbarta hawnhekk naħseb li hija ta' importanza kruċjali jekk kif qed inti hawnhekk għandna bosta reġuni fl-Unjoni Ewropea li għandhom konnettività limitata mal-internet ninsabu fis-sitwazzjoni li din qiegħda taffettwa ħafna liż żoni rurali u anke lir reġjuni li huma affettwati minn tnaqqis tal-popolazzjoni ċittadini Ewropej għandhom jibbenefikaw minn infrastruttura diġitali u sigura u l-5G mhijiex buzzword biss hija l-bażi ta' applikazzjonijiet trasport u enerġija u naħseb il l-patchwork Illi għandna bħalissa fl-Unjoni Ewropea mhuwiex aċċettabbli għal din raġuni, Sinjura von der Leyen nixtieq l-indirizza lilek ukoll hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa biex aħna nipprevjanu li jkun hemm dan il-patchwork fl-Unjoni Ewropea dan it-tlaqqit hemm bżonn li jkollna politika waħda waħdanija u sħiħa għar rollout tal-5G għalli ma nħallu l-ħadd barra minn din is-sistema u anke fil-kuntest tal-standards ta' Xin u standards tal-ħaddiema. Rridu jkun iktar kohezjoni. Grazzi ħafna. Onorevoli ċen, eżis bib Kroati, ħafna drabi ngħidu l-Unjoni Ewropea tinsa fis-salib it-toro, issa imiss li l-Kroati tiddeċiedi f'liema triq eh, ħa eh, nimxu fl-ma direzzjoni. Naħseb il-Presidenza tagħkom waslet fuqt importanti ħafna il-bidla tal-klima, il-problemi tal-immigrazzjoni u dawn huma kollha kwistjonijiet li jistgħu jkollhom konsegwenzi eh, għal ħafna żmien, allura l-Presidenza Kroata nitloba biex ma eh, mhux biss biex ma tdajjifx il-proċeduri wkoll mhux biss qed nitkellmu fuq il-Polonja u l-Ungerija, aħna rridu nagħmlu xi ħaġa jekk il-valuri u e, tagħna u drittijiet tagħna jkunu e, injorati. Nittamaw illi e, timxi b'rispett ukoll nittama illi verament tkun kampjun tkunu qed tiddefendu l-istat ta' dritt. Użaw din l-opportunità unika biex tagħtu eżempju u li eh, tatu eżempju li kulħadd jista eh, jużat ta' aspirazzjoni fil-ġejjini. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xtrik. Jiena nixtieq li nawgura l-Presidenza eh, Kroata ħafna suċċess. Importanti li aħna navvanzaw fuq il-patt tal-azil u ftehim tal-azil għabbażi ta' solidarjetà, iżda naħseb illi dawn l-affarijiet jistgħu jieħdu ħafna snin. Fortunatament għandna ħafna regoli diġà illi jekk jkunu implementati tajjeb jistgħu jarmonizzaw din is-sistema. Allura nixtieq nkun naf il president se tagħmel biex tippromovi l compliance mal istati membri kollha u naħseb illi waħda mill- Eh, ksur l-elin li din iseħħu għal l-pushbacks f'ħafna frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Jiena investigajt din il-prattika bħala rapporter għall-Assembleja parlamentari tal-Konsil tal-Ewropa u f'dan il-kontest jiena wkoll żort il-frontiera tal bosnia li għandha l-Kroazja u kien hemm ħafna każijiet li ma kinux dokumentati fuq il-vjolenza brutali u l-ċaħda strutturata e, għall proċedura tal-ażil tammetti li dawn huma affarijiet li qegħdin isseħħu x'qed jipprova jagħmel il-gvern tal-Kroazja biex jikkumbatti din it-tip ta' prattika wkoll. Skużani, e, qiegħda e, biss il-ħin u ħadd il-ħin ta' ħadd ieħor. Jiġifieri ħajkolli naqtalek il-mikrofonu. Issa l-Onorevoli Dare għamlu ta' nofs. Grazzi ħafna, President Ewropa b'saħħitha E, f'din il-dinja mimlija problemi naħseb li dan huwa motto tajjeb ħafna li għażlet il-Kroazja. Importanti li aħna nuru li l-Ewropa mhijiex l-Ewropa biss ta' interessi ekonomiċi kbar u interessi finanzjari, iżda ewropa ta' ċittadini li jistgħu verament jikkontribwixxu iktar fuq il livell lokali dawn mhux ħankunu sitt xhur faċli. Il-Brexit, il-qafas multjanwali finanzjarju, u rridu nagħtu iktar infrastruttura, iktar sigurtà wkoll. Iżda mhux biss naħseb li l-punti l-oħrajn fuq l-aġenda huma importanti ħafna wkoll l-appoġġ għall kultura l-iktar kompetittività għall kumpaniji żgħar ta' daqs medju, turiżmu sostenibbli u anke kooperazzjoni makroreġjonali fuq il-livell ta' kultura imbosta affarijiet li aħna nappoġġaw ukoll l-investituri u riċerkaturi u anke li nipproteġu l-patrimonju kulturali Ewropew. Jiena eh, il-President twaqqaf eh, lil kellim tgħidlu biex jitkellem iktar bil-mod. Jiena mir-reġjun tal-Veneto u ħan prova nara minn kollox u nittama illi l-għanijiet ħajjin kizbu u lest illi noffri kooperazzjoni eh, u appoġġi. Grazzi Grazzi sana l-Onorevoli Bourgeois minuta. Grazzi fissem il-delegazzjoni eh, fjaminga nixtieq illi nifoka fuq eh, xi ftit mill-prijoritajiet li ħabbart li nifoka fuq id digitalizzazzjoni, fuq ir-riċerka u l-iżvilupp. Id-dinja mhix ħatoqgħod tistenna lilna. Inti semmejt li kulħadd irid jibni fuq l-istat ta' dritt. U anke Brexit bl-inqas xkiel possibbli. U kemm jista' jkun kooperazzjoni mal-ħbib tagħna tar-Renju Unit anke fuq il-Balkani tal-Punent jiena naħseb illi il-proċess dinamiku ġdid illi ħabbar dan huwa mod tajjeb ta' kif aħna nistgħu navvanzaw ġifri nawguralek ħafna. Signora von der Leyen, dal-ħodu rajtek ħirġa mill-lukanda bitlet karozzi u bl-skorta sħiħa. Kont ħan tolbok eh, nistax nirkeb miegħek biex inkunu aktar favor l-ambjent. Nilqawk mana sur Prim Ministru, il-viżjoni tiegħek hija waħda sorprendenti iktar eh, flus kontanti u eh, titu daħlu żewġ pajjiżi oħra maġdorana ta' fuq l-Albanija u li li lilna marbutin, il-Renjulit marbutin mal-Unjoni Ewropea. Għalfejn tridu tagħmlu dan. Apparti minn hekk tridu wkoll il-Kroazja tissieħab ma' munita li qed tfalli. Se tkun qed taqflu pajjiżkom iċ-ċittadini tagħkom f'ħabs ekonomiku u l-Bank Ċentrali Ewropew biss ikollu ċevetta biex jeħliskom. Tridu twaslu għal ħafna qatt u pagi Eh, li ma jikbru għat. Zommu l-munita ta'kom, iċ-ċittadini tagħna iridu l-libertà u li mhux jiġu detta għandhom jagħmlu minn super state. Din hija dan huwa proġett fallut u sakemm l-Unjoni Ewropea ma turi xrieda li tir-riforma li lesta tir-riforma ħafna eh, pajjiżi se jsegwu l-eżempju tagħna. Onorevoli Gonzales Pons. Sa, Andrej. Nilqak lura f'darek, Andrej, inti li zjed membru zazuħ li qed jokkupa din il-pożizzjoni fil-presidenza. U dal-ħafna messaġġi ambigwi fuq il-twessih ta' Unjoni Ewropea jridu jifqu għaliex qed inħawdu lill-imsieħba tagħna u qed jiftħu l-bieb għal qawwi oħra inqas eh, onesti biex jieħdu postna huma. Jekk aħna nagħlqu l-bib għal pajjiżi Balkani, nkunu bdejna nħottu l-Unjoni Ewropea. Jiena ġabni il-pjan li tressaq fil-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Wara il-weġġa li ħajġib miegħu il-Brexit, Irridu nidentifikaw sew min huma l-dewa tal-Ewropa, ġifiri n-nazzjonalisti, is-separatisti u is il-separatizmu. Separatizmu huwa l-għadu tal-paċi. Sewa għal Andrej, irridu niddefendu l-istat ta' dritt bis-saħħa kollha li għandna, rridu nirrispettaw l-indipendenza tal-imħalfin u tal-qrati, irridu nirrispettaw l-indipendenza tal-qrati. U dan il-Parlament irid jirrispetta sentenzi li joħorġu mill-qrati u l-lek jekk irid juri illi jirrespetta l-qrati irrit jisma minnom, irrit jobdi minnom. Jiena nittama illi taħt il-presidenza tijak il-Brexit ikun tal-ewwel u tal-aħħar, dan ikun l-ewwel u l-aħħar divorzju li l-Brexit nittama li jkun l-aħħar rebħa tan-nazzjonaliżmu. Grazzi. For one minute, Mr. Pizzula. Grazzi sew, l-Onorevoli Pizzula jekk joġbok. Grazzi sew, Signora President Sur Prim Ministru l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li huwa ta' onur li għandna dan id-dibattitu dwar il-Presidenza Kroata hawnhekk illum jiena kuntent illi anke l-Gżejjer sabu ruħhom fil-prijoritajiet tal-Presidenza Kroata għaliex dawn jista' jkollhom rwol kruċjali fit-tranzizzjoni enerġetika. L-Kroazja huwa pajjiż b'aktar minn elf gżira li naraw narawx miżuri l-essilijiet jieħdu biex inkomplu nsaħħu dan il-proċess. Nilqaw koll il-fatt li se tiffokaw fuq it kabbir u li se torganizzaw summit f'dan ir-rigward li ser tinkludu fih ukoll rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Ir-rifjut li jibdew il-diskussjonijiet mal Maċedonja ta' fuq l-Albanija fisser issa li qed nerġgħu nifokaw fuq dan is-suġġett Hemm bżonn ninkludu il-pajjiżi tal-Balkan tal-Ponent sabiex niddefinixxu metodoloġiji ġodda. Il-Kummissjoni Ewropea trid tassottometti d-dokumenti tagħha. Il-Kroazja hija l-iżgħar stat membru u rridu inżommu f'moħħna wkoll il-pożizzjoni ta' Franza u pajjiżi simili. Grazzi tassew l-Onorevoli eh, Kjuċjuk. Nilqawk lura f'darek, Sur Prim Ministru, nixtieq nifraħ il-Presidenza Kroata, il-programm ambizzjuż tagħha, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-Balkani tal-Punent. Dan kien bidu eh, ambizzjuż għal sena l-ġdida, speċjalment għall President tal-Kummissarju von der Leyen li f'Zagreb qalet li għandna natu l-approvazzjoni lill maċedonja ta' fuq l-Albanija nixtieq infakkarkom il-talimit li ħadna mis-sena li għaddiet l-ewwel qabel kollox m'għandniex inwedu affarijiet li ma jistgħux jintlaħqu. It-tieni ir-realtà globali hija waħda tali li ma nistgħux aħna inżommu il-Balkani tal-punent jibqgħu fuq wara tal-Ewropa għandhom ikunu parti integrali tal-Unjoni Ewropea fil- ġmat li ġejjin se jkun hemm inizjattivi importanti ħafna sabiex inħejju infasslu metodoloġiji ġodda għal adeżjoni tal dawn il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea irridu nikkonsultaw magħhom għax inkella il-proċess se jfalli mill-ewwel. Apparti minn hekk dak li qal l-Onorevoli Pizzula il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Kull kandidat għas-subija għandu ikollu rwol f'dik il-konferenza, grazzi tassew u nawguralek Sur Prankovic. Jekk joġobkom, żommu mal-ħin allokat għalikom. Naddu għall-onorevoli Kra. Grazzi tassew, eh, Sra. President. Ma 28 sena ilu il-Kroazja saret pajjiż indipendenti u issa inti hawnhekk tmexxi l presidenza Nawgurawlek l-ewwel qabel kollox meta kont qed naqra dwar il-prijoritajiet tagħkom kont pjuttost disappuntata x'tkellimtu dwar it-Turkija bħala pajjiż li possibilment jissieħeb f'Unjoni unjoni Ewropea. U Fanul Tuċman kien ser jappoġġa dan l-approċ ma naħsibx li ħafna nis fil-Kroazja kienu se jkunu favur dan l-approċ u għalhekk inwissikom kontra din l-idea. Bħala Ewropew se tkun qed tmur kontra il-ċittadini tiegħek. Żomm f'moħħok l-ammont ta' persuni qed jitilqu mill pajjiżek Anke l-autur tal-ktib dwar istorja tal-Kroazja kapaċi issib toġibit aħjar għal futur tal-Ewropa mill-li kapaċi tuk il-Parlament u il-Kommissjoni. Għanna l-aktar rata baxxa ta' investiment u rridu nonfqu 3 biljun euro fuq it-tibdil fil-klima li laqqas teknoloġija għal futur anke jekk ħafna hawnhekk jaħsbuha mod ieħor Is-soluzzjoni għall-Ewropa issiba fl-ktieb ta' Tuċmin u mhux fi Brussell. Immorru lura għal disajnijiet fejn kellna sħobija u nifhmu xulxin aħjar. Istrutturi supranazzjonali ma jwasslux għal riżultati pożittivi kif taf tajjeb ħafna inti. Grazzi l Revoli Toġenowski issa għal minuta. Grazzi tassew, Sur President. Fil-programm ta' prioritajiet tal-Presidenza tagħkom fil-kapitlu dwar telekomunikazzjoni, trasport u l-enerġija titkellmu dwar Ewropa neutrali fl-aspett klimatiku u l-implementazzjoni tal-Unjoni Enerġetika. Nixtieq nitolbok biex noqogħdu attenti meta niġu biex nimplementaw l-anijiet eżistenti dawn huma komplikati kemm teknikament kif ukoll ekonomikament. Jiena inkwetat illi wara li nistipulaw il-miri tal-valuri diġa qed nippjanaw biex inżiduhom. Jiena konvint illi bħalissa għandna l-isforzi tagħna fuq it-tisħiħ tal-programm Horizon Ewropa. Horizon Europe, jekk ma rridux nżidu l-ispejjeż b'mod sproporzjonat dan is-suġġett ma jistax jiġi solvut mingħajr Eh, għarfin xjentifiku ġdid. Jiena nemmen illi l presidenza Kroata ser jirnexxiela tikseb ftehim u żżid il-finanzjament għal Horizon Europe. Nawguralek għall presidenza tiegħek. Grazzi tassew l-Onorevoli Puigdemont. President Prime Minister. President Prime Ministru u ta' pjaċir għal li nilqa il-President eh, tal l-qammana l-Prim Ministru. U rajtu li jintom membri sodi tal-Unjoni Ewropea nixtieq nirringrazzja Prim Ministru Plenkovic talli rali jkun hemm dialogu bejn il-Katalunja u Spanja. Il-Katalunja illum il-ġurnata hija kwistjoni interna tal-Ewropa u se tkun preżenti matul il Presidenza Kroata u għalhekk hemm bżonn insibu soluzzjoni politika permezz ta' dialogu permezz ta' negozjati l-Unjoni Ewropea għandha ssib mekkaniżmi demokratiċi sabiex ikun hemm autodeterminazzjoni. Ir-repressjoni ma tistax tkun soluzzjoni aċċettabbli wasal il-waqt li l-politiċi Ewropej isemmaw leħinhom u juru l-bqija tad-dinja id-dritt ta' autodeterminazzjoni huwa l-aktar mod demokratiku biex insolvu l-konflitti territorjali mhux biss fl-Ewropa imma madwar bqiegħed tad-dinja wkoll. Grazzi tassew to say we have two blue card. żewġ talbiet ta' blue cards. Taċċetta? You will? No. No, thank you. The requests are turned down. We um, l-Onorevoli Puigdemont jirrifjuta li wieġeb il-mistoqsijiet blue card. Naddu għallek għall-Onorevoli Murexan. Grazzi tassew Prim Ministru Plenkovic nqaw klura fil-Parlament Ewropew qed nieħdu gost naraw il-Kroazja tmexxi l-Unjoni Ewropea għas li ġejjin intom model għall balkani tal-Punent taħt it mexxija tal-Sur Plenkovic intom ksibtu stabilta ekonomika li biħsibkom tiżibu maż-żona ekonomika Ewropea fil-futur qarib u għandkom tilħuq l-kriterju kollha biex tisħibu fix-Schengen ukoll aħna hemm bżonn ta' żewġ affarijiet, hemm bżonn ta' pajjiżi oħra tal-Balkan tal-Punent li jagħmlu riformi u aħna bħal Unjoni Ewropea hemm bżonn nirrispettaw il-wediet li jagħmilna l-Balkan tal-Punent, irridu ngħiduha ċara u tonda lil dawn il-pajjiżi li intom parti mill-Ewropa, intom tappartjenu fl-Unjoni Ewropea u aħna rridu nkomplu ngħinukom u kwalunkwe kontribut li tista' tagħti l-Presidenza Kroata f'din id-direzzjoni se tkun ta' importanza kbira. Prim Ministru Plenkovic inti taf eh, tajjeb kif jaħdem dan il-Parlament u se jkollok opportunità li turi dan anke fin-negozjati li se jkollna fil budget Ewropew. U l-filosofija għall-budget hija waħda li niffinanzjaw kif xiraq prioritajiet antiki u ġodda. Prioritajiet antiki li ilhom prioritajiet għaliex huma importanti u mhux għax huma skaduti. U aħna lkoll naqblu li hemm bżonn li nagħmlu aħdmu iktar fuq prioritajiet ġodda fuq il-protezzjoni tal-frontieri li ġildu tibdil fil-klima għalhekk Informa li kollegi tiegħek fil-Kunsill li hemm bżonn li priorità ġodda jingħataw finanzjament ġdid biex il-flus jiġu allokati kif suppost u assugraw meħni qed nagħmlu kollu li nistgħu biex niżgraw li l-budget Ewropew jintefaq kif suppost. Grazzi ta' sew l il-Presidenza tiegħek. Grazzi l-Onorevoli Danielson għal-minuta. Grazzi ta' sew, Signora President. Grazzi, Prim Ministru, prezentazzjoni tal-programm ta' presidenza eh, Kroata. Iva, huwa minnu li importanti nindikaw x-sej tkun direzzjoni għas-siċur li ġeji. Għalija importanti ħafna li jkollna sigurtà għall popolazzjoni u ċittadini tagħna. Anke kusjoni ta' saħħa u sigurta fuq il-post tax-xogħol. Għandna erba' telef ruħ fl-Ewropa li tilfu fuq il-post tax-xogħol u 8000 Ewropew li imutu minħabba tumuri għaliex ikunu esposti għal kemiċi fil posta xogħol tagħhom. Jiena kuntent ħafna illi f'Diċembru il-Kunsill iddeċieda li jieħu azzjoni f'dan ir-rigward, speċjalment f'dak l-għandu x-xaqsa maġlieda kontra il-tumuri. Fis-siċuri li ġejjin, però rridu nkomplu napplikaw dawn kollu u eh, nittamaw il-Presidenza Kroata tassew tkun tista' tagħti priorità għal dan is-suġġett. Importanti ħafna li jkollna din l-istrateġija fuq il-post tax-xogħol għaliex dan huwa dak li jistennew minna ċ-ċittadini tagħna. Grazzi l-Onorevoli Bizzotto għal-minuta, grazzi tassew President. Aħna għajjejna, għajjejna u xbajna nisimgħu l paroli fil-vojt u l-wedi tfira ta' dan il-Parlament. Għanna il-gwerra fuq l-adba fil-Libja u fix-xhur li ġejjin se jkollna ħafna migranti klandestini li lest li jiġu fl-Italja u l-Ewropa tagħmel ta' biruħ ma tiġri xejn għandha terroristi iżlamiċi u teddidiet barranin li jgħidu s-sigurtà tagħna. U l-Ewropa tagħti ħafna flus lil Turkija u lill Erdogan. isnu film ta' science fiction ta' fantaxjenza iżda dan kollu huwa minnu u noqogħdu nċabċbu lil Merkel u lil Macron u lil Sinjura von der Leyen. Xed tistennew, xie bżonn jiġri iktar? Għalfen għadu għadu għat bil-qeda tisemaw, tistennew li jisfronda kollox, jew ħat umu fuq tagħkom jew inkella din l-Ewropa se jkollha l-istess l-istess storja li kellu Titanic. Grazzi tassew l-Onorevoli Rus. Grazzi tassew, Sinjura President, l-Unjoni Ewropea trid talli minn l-karburanti fossili għaliex il-bistu tal-karbon huwa problema. Dan ma nistgħux nagħmluh billi nagħmlu kollha enerġija solari u eh, tarriħ biss. Aħna fil-gazzetti ta' Olandiżi rajna Sur Timmermans illi ċertu enerġija hija ktar sostenibbli iżda l-imtieħen pereżempju l-diden tar-rieħ ukoll se waslu problemi il-Franza għandhom 71% ta' enerġija tagħhom karburanti fossili u il-Ġermaniżi investew 200 biljun euro fil-enerġija li tiġġedded parks tax xemx biex ikun hemm enerġija tax xemx u dawn il-wind farms ma jistgħux isiru mingħajr ma jkun hemm backup ta' kabranti fossili u jirdu n-natura x'jieħdu ħafna spazju. Rridu nkunu responsabbli sabiex nikkompetu mal Stati Uniti u maċ-Ċina nkella se nitilfu l-postijiet tax-xogħol. Nappella lill presidenza Kroata sabiex l-enerġija nukleari tas-sew tingħata priorità. Grazzi l-Onorevoli Dorfman. Sur Prim Ministru, Signora President tal-Kummissjoni, Signora President, ningrazzjakom. Grazzi tal-prezentazzjoni ta' dan il-programm ambizzjuż għall ewwel presidenza tagħkom tal-Kunsill nixtieq ngħid kemm huwa importanti li il-politika tal-bidja tingħata wkoll priorità fil-kuntest tal-qafas multianwali finanzjar minħabba li aħna fl-Ewropa għandna bżonn ta' eh, eh, dawn eh, l-artijiet sostenibbli u tajbin anke għal-ġejjin jiena naħseb li eh, l-bdiewa issa qegħdin għom ħafna affarijiet iżda fl-istess ħin huma għandhom bżonn li jkollhom tħul ġustu tajjeb. Jiena naħseb li jekk ma nagħmlux hekk jekk ma zgur li mhux għaw huma jaħdmu fil-qasam tal-bidja aħna wkoll rridu nħarsu lejn l-investituri iżda fl-istess ħin irid ikollna wkoll il-possibilità li naħdmu mal magħhom. Jiena naħseb fil-kuntest tal-qafas multanwali finanzjarju aħna nistgħu verament nfasslu l ġejjini għall politika tal bidi Dank u, voorzitter, en ik wil graag beginnen met een felicitatie. Grazie tassew, jiena nixtieq nibda billi bli inaugural il prim Ministru nawguralu tal-li timexxi l-ewwel presidenza ta' pajjiżu meta s-sibu fl-Unjoni Ewropea se jkun żmien kruċjali, eh, Brexit qiegħed eh, wara l-bib u m'għandniex ninsew li l-Brexit seħħ għax iċ-ċittadini Ewropej ma ħassewhom x'qed jiġu appoġġjati. Hemm bżonn nieħdu passi sabiex ikollna MFF ambizzjuż u eh, soċjalment responsabbli. Sfortunatament n negozjati mhux sejrin daqshekk tajjeb. Nixtieq insaqs il presidenza Kroata kif ser tiżgura li jkun hemm biżżejjed finanzjament sabiex il-pilastri soċjali jibqgħu għaddejjin, jibqgħu f'saħħithom u kif se naraw li jkollna biżżejjed finanzjament sabiex dawn il-pilastri soċjali jiġu implementati. Naf illi inti favur dak li huwa soċjali u sostenibli iżda ma nħallu l-ħadd lura. Għandna naħdmu sabiex ikollna progress soċjali u ninvestu anke f'dawn il ruoli ġodda. Grazzi l-Onorevoli Rangel. Issa. Grazzi tassew Prim Ministru, Signora President, l-ewwel qabel kollox jiena nixtieq eh, nilqa lill-Prim Ministru u l-Presidenta Presidenza Kroata għaliex il-Kroazja hija l-aktar pajjiż ġdid fil-Unjoni Ewropea u l-Prim Ministru Plenkovic huwa Ewropew li tassu impenjat lejn il-proġett Ewropew u jiena ninsab ċert li din il-presidenza se saħħaħ l-integrazzjoni Ewropea. Xtaqt ukoll nuri apprezzament li qed turu iktar flessibilità lejn il-Balkani u pajjiżi xtiequ sibu fl-Unjoni Ewropea ma jistax ikollna Ewropa mingħajr integrazzjoni tal-Balkani. Xtaqt ukoll infaħħar li fatt li qtatu priorità li koeżjoni għall-MFF u anke napprezza l-impenn dwar il-konferenza tal-futur tal-Ewropa. Kellna dubji dwar jekk il-Kunsill u xbiħsibu jorganizzat il-konferenza jew le issa il-Presidenza qed tgħid li se tappoġġja bissieħ. Grazzi tassew, grazzi l-Onorevoli Zorrinjo għal minuta. Grazzi tassew Iva għandna Ewropa fejn għandna Kroazja li qed tieħu fidejja l presidenza u nawguralkom għandna Ewropa f'saħħitha li tkun kapaċi ġixi tmexxa affarijiet il qudiem Ewropa illi kapaċi twassal għal avvanz u programmi li jissaħħu l-konverġenza u koezjoni. koeżjoni Ir-riżorsi propri, Ewropa li taqqat, Ewropa li taqqat iċ-ċittadini f'rispett tal paċi d-demokrazija u li tagħmel kollox biex issaħħaħ dawn il-valuri. Ewropa li tipproteġi l ġustizzja u li twassal toleranza li ma tħalli l-ħati għalura, Ewropa li tħalli influenza, Ewropa li s saxħaħ u li tissaħħaħ u li taħdem mhux biss ma'